kontribut eh, effikaċi ħafna rapport, kontribut essenzjali eh, b'trasparenza kbira fis-spirtu eh, li bdejna bih meta bdejna naħdmu fuq dan ir-rapport. Nirringrazzja wkoll il-Kummissarju Malmstrom għall-entużjażmu li uriet f'dan il kunċett ta' sim burden sharing illi xi ħaġa li hija trid fil-Kummissjoni u fil-Kunsill jekk ikollha l-istess entużjażmu żommu dan l-entużjażmu naslu għal riżultati biex nikkonkludi. Ovvjament diffiċli li nagħmlu taqsira ta' dak li ntqal, iżda forsi nistgħu ngħidu li sakemm jibqgħu jkun hemm differenzi kbar fil-livelli ta' żvilupp bejn il-tramuntana il, il, il, u nostanar u fejn ikun hemm dawn id-differenzi fis-sistemi demokratiċi, ikun hemm dawn il-differenzi kbar fir-rispett ta' drittijiet umani, ovvjament eh, kull inkwazzjoni li nieħdu sej mhux se jkun biżejjed fejn jidħol l-immigrazzjoni. Allura aħna rridu eh, nitlu għal politika ta' strateġija li tagħmel effett fuq il- kawzi strutturali li waslu għal dawn l-izbilanċi fid-dinja. Jekk aħna insolvu dawn il-kawzi strutturali, allura umbat naraw illi tassu jkonna bidlaw nejxu f'dinja ħjar, grazzi. Diskussjoni. Grazzi, diskussjoni konġunta tiġi fit-tmiema, il-votazzjoni seħqada f'nofsinar. L-ordine del giorno reca. Skont l-agenda għanna diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' rilevanza politika naddi l-kelma minnu fih l-Onorevoli Higgins. Garmagat Grazzi President, l-Unjoni Ewropea trid irid kollha bħala antaħa biex tagħmel tnaqqis sostanzjali fil-inċident ta' traffiku fatali biex ittejjeb is-sigurtà tat-toro. Ma naċċettax li rridu nistennew sal-2033 biex nintroduċu il- licenzja ta' sewqan Ewropea, palissa għanna biss modell Ewropew għal licenzja ta' sewqan Ewropea, da dan xiswa. Aħna qed nitolbu l dawk li jużaw toro biex ikunu prudenti u jekk hemm rieda politika nemmen li għandna teknoloġija moderna disponibbli biex biex inħaffu l-iskeda biex għal direttiva 2006-126. Dan huwa importanti u naħseb li l kummissjoni trid tagħmel xi ħaġa dwar dan. Grazzi. Grazzi, issa sur Mezzaret. Grazzi, demokraz, dem, demokrazija, ħelsin u twemmin kristjan. Dan dawn huma l-valuri li jien nappoġġja. U u tmur lura l-1945. U kellu 42 sena part minn deportazzjoni, kadem kontra deportazzjoni tal-lut. Dinja dwar il-minoranza ġermaniza u l-espulsjon ta' din il-minorità u għatal missħija li dawn miżuri għadhom għadhom japplikaw li kienu tant ta' dannu għal gruppi mijiet aluf ta' nies għandhom jiġu kellhom jiġu riabilitat wara dawn il-ġudizzi kontrihom. Jiena qed insejjaħ l-appoġġ tal-Ewropa biex tindirizza din il-sitwazzjoni. Grazie, Sir Kutash. Grazzi, eżis kollegi. Din is-sena il-demonstrazzjonijiet tal-estremizmu l jum Nazzjonali l-Ungerija kienu tassew mimlin rabja minħabba l-istqarrijiet illi ħarġu mir rappreżentanti tal-Istat l-Ungerija u għat mill-Presidenti tal-Parlament Ewropew il-15 il ta' marzu ja l-jum nazjonali perikola l-iftajim ta' bejn il-nista Rumanija dok Ungarizi. Kien hemm atti provokattivi li saru minnaħat estremisti Ungarizi li attakkaw l-dera ta' rivoluzzjoni rumena 1948 u jien il-kondannom u nħedġiġom nħedġiġ l-autoritajiet illi ma jibqawx kompliċi ma dawn latti u jina nħedġeġ il-soluzzjoniet Ewropej biex jikontribuċu lejn e, e, jixejnu dan il-middin il mibelda etnika fejn il-ġiħi tal-passati jridu jistewew permezz tal-ispirtu Ewropew. Grazzi issa jisir Hixki. Grazzi ċer eżis kollegi, jiena nixtieq nagħmel mistoqsija. Inti x'taħseb? Huwa possibbli pereżempju fil-Belġju li inti tala skola Franċiża tkun possibbli jew tkun possibbli li Franza li tala skola Ġermaniża le mhix possibbli din mhijiex permessa ma mbagħad fil-Latvja berbejn fil-mija tagħhom u tan-nies huma popolazzjoni eh, li kellmu r-Russu bir-Russu din huwa possibbli llum fil-Parlament tal-Latvja il-nazjonalisti u nazis għalu li jridu jorganizzaw eh, eh, referendum fuq din il-kwistjoni u fl-istess ħin Krud Volenberg jgħak ġiġijaw u jgħid li huwa bdu bil-integrazzjoni tal-Latvja. Inti taħseb illi jina qed neċajta le le. Ma xtaħseb li ħajġi jekk il-skajjel kolla Russija u fil russija Jina nistan maġibkom, nikunem, ikun gwerra ċivili fil-Latvja. Jekk il-parlament mussejja ġiċe dan il-radikalizmu li jtnera fil-Latvja l-lum, mela għada ħajkun tar twist. Grazie. La... Grazie l-Onorevoli Bilbao issa. Presidenta, La crisis nuclear de Japón no... Grazzi. Il-krizi nukleari fil-ġappun mandux biss jiġi manipulat, iżda iċ-ċittadini edin jitolbu tweġibiet u azzjoni issa. Il-testijiet ta' sigurta irridu jisseħu, jisseħħu b'trasparenza u jekk hemm bżonn ikun hemm impjanti li jingħalqu irridu nikkonċentraw fuq impjanti ta' l-ewwel ġenerazzjoni issa huma soleti u allura nitlob illi tilqaw it-talba tal-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiżi ta' Baski biex nalqu wieħed minn dawn l-impjanti, l-impjant ta' Garonja li għandu radius ta' inqas minn 80 km fejn jiexu ħafna persuni u allura jrid ikun hemm ukoll ħarsien ċiviku fl-ippjanar biex naraw fejn aħna nibnu dawn l-impjanti u jrid ikun hemm protokoll Ewropew għal dawn id-diżastri fuq skala kbira biex bekk naħdmu flimkien b'mod organizzat u b'effiċenza. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Harkin issa. Grazzi President, il-Segretarju Ġenerali diskriva il-bailout bailout pala bailout eh, kifer, iżda dan huwa sellout sellout għal dawk illi jixtru il-bonds. Kull tip u kategorija ta' utent tal-bonds unbat minni ħalla 16 irrit jerfa il-pis. Għedin jitkelmu dwar 70 biljon euro. Unbat għana u kol 200 biljon euro mill-fond finanzjament eh, ta' emerġenza. Allora kif din il-gżira tista' eh, kolla u kol kontrol ta' situazzjoni? Naraw bżonn 160 elf euro biex aħna nsalvaw il-banek f'pajjiżna. Fi Franza għanna 62 miljon per ċittadin. Kiku huma kellhom din is-sitwazzjoni ikollhom dejn ta' triljun euro. U allura kummissjoni tiddiskrivi dina bħala xi ħaġa diffiċli iżda sostenibbli. Għaw min jgħid li di mhix kriżi tal-euro. Jekk il komissjoni mar il-tekornina xiex dana kollu tuħu azzjoni, allura il-ġejjini tal-Eurozone u anki tal-Europa miex waħda sabiħa. Grazzi. Grazie la parola all'onorevole. Grazzi l-onorevoli eh, Keras. Buonanotte, grazie signora Presidente. Eh, li tajjeb Kristjana President fir mezz tal-kriżi li għaddim penna palissa tal-Katalonja għaddat naraw sintomi pozittivi ħafna pal per eżempju eh, zida tal-17% eh, tal-esportazzjonijiet tagħha tas-sena li għaddiet imma wkoll sinjali negativi ħafna tal-qat post iż-żgħażagħ tal-fuq minn 40%. Waħda mill-raġunijiet prinċipali ta' dan hija il-problemi fiskali li għandu l-pajjiż tagħna li fuq xi 10% tal-GDP li hija ħafna iktar li għamil import l-esportazzjoni ta' dak eh, eh, li għandhom xi pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja eh, u l-Repubblika tal-Katalonja u kol ndaw xi problemi bħal m'għandhom is-sud l-innofsana tal-Ewropa. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Wojciechowski. Onorevole Wojciechowski. Przewodnicząca, w ostatnich dniach e, Republika... Grazie, Prezydent Dan l-aħħar fil-Litwanja għat edukattiv ġi adottat li biddel eh, drittijiet tal-edukazzjoni fejn 50% tal-skejjel pollakki fil-Litwanja jingħalqu u dana huwa għatta diskriminazzjoni kontra il-minorità pollakka li ila tgħix hemmhekk għal ħafna u ħafna snin għal ħafna ġenerazzjonijiet. Wara istruzzjonijiet illi ismit bil-Pollak ma jinkidbux bil-Pollak, hemm ukoll kastigi għal dawk illi jużaw ismit Pollak għal lokalitajiet għandna qattieħor issa wkoll illi qed jagħmel peace fuq is-sistema edukattiva. M'hemmx eh, konflitt bejn il-Litwanja u l-Polonja u l-awtoritajiet eh, involuti qegħdin eh, ovvjament eh, iħarxu situazzjoni. Hawnhekk għandna situazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea li hija ħasra mux mhux biss għall-Litwanja izda u wkoll għal unjoni Ewropea kolla kemmi. Grazie, la parola all'onorevole Trianta Fillides. Σχολιάζοντας την έκθεση Όμεν για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δήλωνε πως στην έκθεση δεν υπάρχει il-Prim Ministru Tor konet nitkellem dwar it-tħul ta' Turkija għal rapport mhux bilanċjat u nnifsu ħaseb li n-nies li kitbu il-rapport ma kienux bilanċjati. Imbagħad kien hemm kien hemm delegazzjon bejn Torok u Ċiprioti il dawn il-grupp kienu għet jiddimostraw kontra l-pressjoni kellhom fuqhom. Naħba l-preżenza ta' 40.000 truppa soldat tork fil fċipru L-amministrazzjoni għalet li Turkija kienet qed tikser liġi internazzjonali u li tpoġġi soldati Grigi fit-tramuntana ta' Ċipru, soldati Torok skużawni fit-tramuntana ta' Ċipru l-Unjoni Ewropea li tgħid li tiddefend drittijiet umani m'għandix taċċetta dan. Għandna naċċettaw dan ur tal-liġi internazzjonali. Rridu nuru l-protesta tagħna lill kummissjoni u l-Kunsill u nappellalhom qabel u tar twis. Grazie su Stravrakos. Grazzi. l-Alka Islamika hija fjamma sa minħabba minħabba din ir-rivoluzzjoni u issa eh, minħabba din eh, eh, hemm ċertu konsekwenzi li aħna ma nafuhomx imma li huma wieħed li jista' jbassorhom ħanejdu hekk. U jridu nilqawlhom. It-Turkija iffirmaw ftehim mal-Iżrael namlu rapporti u koll, rapporti u koll ma' Brazil u koll. Turkija u kol għandu ċerta rabtiet eh, ma' ħafna pajjiżi Ewropej. Istatistika jgħidu illi fl-2003 il-popolazzjoni musulmana winetta zewċ biljuni u Ewropej ħames 50 miljon għanzi abitant u dan ħajkollu effetti negattivi mhux biss fuq l-Ewropa imma anki eh, fuq is-sistema kollha tagħna. Is-Sinjura Dott. Grazzi, jena xtaq nitkellem fuq il-krizi finanzjera fil-Repubblika tal-Irlanda, fuq l-ekonomija fl-Irlanda, sa' fuq imma mill flok u dispeċi kbir illi jena informa din is-sala tal-til eh, eh, kraħu violenti ta' membru ta' servizz tal-Polizija fl-Irlanda ta' fuq il-25 eh, għandu 25 sena sur Kerr illi miet wara b'sinar, konstabil Kerr li huwa Eh, uffiċjal tal polizija eh, ġi mm, maqtul meta kien hemm bomba li tefet taħt il-karozza tiegħu nhar sibt qabel ma tela għax-xogħol u miet fuq il-post. U jiena nitlob il din is-sala biex jikkondannaw din is-soċjetà u biex titlob illi jkun hemm tmiem ma' dan l-att violenti mm, mm, minħabba terroristi li u jkaxku l-Irlanda ta' fuq fil-jiem ta' Swidija tagħhom. U eh, kien hemm ħafna bombi ta' dan it-tipi dawn it-terroristi tefgħu taħt il-karozzi privati ta' membri tal-pulizija ħafna minnhom ringrazzjaw il-bambin il dawn ma splodewx. Jiena nixtieq ukoll li inti naqaddu ma jaj biex titlop li jkun kull informazzjoni li tina tal pulizija informazzjoni fuq dan il-qtil, hemm persuni fil-komunità lokali li għandhom informazzjoni dwar dan il-qtil kifer tas surker u dawn irridu li jgħatu din informazzjoni sabiex dak li ta' jinnata jisir ġustizzja minnu. U dan jisir għal-pajjiż tagħna u par rispett għal dan il-uffiċjal li huwa koraġġuż ferm u għal-familja l-rabatija jina u kol, jina vera għarru eh, eh, kaza li jina hemm uħut hawnhekk fis-sala li vera ma urewx rispett tal dan il-diskors li jina ktajt il illum. Grazzi jissa Pupagis, grazzi Signora President bil ratifikazzjoni tal-ftejn tal-ġnus ma' Mauda fuq in-nies b'diżabilità l-Unjoni Ewropea għamlet impenn biex tiżgura li n-nies b'diżabilità jistgħu jipparteċpaw bisir fis-soċjetà. Ma dan ukoll kif taraw dan ma japplikax għal kulħadd. Hemm 30 miljun persuna l ma tarax fl-Ewropa. U għal xogħlijiet ta' kuljum bħal morru jixtru huwa diffiċli ħafna li jaqraw it-tikketti rridu jiddependu fuq persuna vista biex jgħinuhom. Għalhekk insejjaħ il-Kummissjoni biex tikkonsulta mal-partijiet interessati biex iwaqfu skema volontarja tat-tiketti tal-brejl għal prodott industrijali u fl-istess moment insejjaħ parlamentari biex jappoġġjaw dikjarazzjoni 40. Ussa sur Papa Nikolaw. Grazzi, President. Il-konklużjonijiet tal-aħħar summit ċertament ma serħunniex eh, moħna il-possibilità li stat membru jista' jagħmel ristrutturazzjoni tad tad-dejn tiegħu wara l-2013 huwa pass lura meta nqablu mal-pożizzjoni oriġinari. Dan ir-ristrutturar huwa xi ħaġa li nevitaw Dan id-dibattitu qed seħ f'pajjiżi u dak li f'pajjiżi u dak li ġara kien illi rajna bidla fir-reazzjoni. Id-bassir u l-istimi ma twettqux. Ir-reċessjoni għada d-dejja. E, tħul tal-istat jgħat eh, suppost jgħat għandu jkun iktar minn 8 imma hija eh, binqas minn 9. U allura eh, t tweġiba għandha tkun l-iżvilupp, iżda għedin naraw l-iżvilupp le irridu politika ta' żvilupp u mhux politika ta' ristruttura tad-dejn. Grazzi għanna l-Onorevoli Bjurkissa. Grazzi, Signora President. Il-President tal-Presidenza Ungheriża Anzi, il-Presidenza Ungheriża sa waslet f'nofs it-terminu tagħha et tagħmel valutazzjoni u kenna pakket illi ġi adottat fil-Kunsill li sejjejn il-kompetitività fiħdan l-Unjoni Ewropea. Is-summit ta' frar u kol wera kambjament kbir u allura issa jista ikonna politika tal-enerġija issa politika tal-agrikoltura tal-enerġija Emmek u kol rajna progress, iżda għatem xaffariet pendenti, pal per strategija ta' Roma. Issa, biex naddottaw din l-istrateġija, l-Unjoni Ewropea trid timpenja ruħa biex tappoġġa lil Roma. Is-suċċess tal-Presidenza Ungeriża tkun ukoll is-suċċess tal-Unjoni Ewropea, allura ejjew nappoġġaw din il-Presidenza. Grazie, la parola all'onorevole McGuinness. Thank you, Madam President. Like Mr. Grazie, Usta Signor McGuinness. Grazie, Signor President. Rit nitkellem dwar l-ekonomija, iżda til ta' uffiċjal zażuh fl-Irlanda biddel dan. Naħseb li huwa importanti li din kamra tinduna l-enormità ta' din it-traġedja għal l-Irlanda u għal-familja li ġew affettwati minn dan. Is-Sur Kerr kien għadu kif spiċċa taħriġ inizjali tiegħu kellu biss 25 sena u l-bomba splodi taħt il-karozza tiegħu. Kont kommossa mill-kummenti tal- ta' omu l-bira fjum l-om meta qalet li kattoliċi biex ma jżommux lura milli jidħlu fil-pulizija fl-Irlanda ta' Tramuntana. Għaxi qalet li għanna bżon forsa l-pulizija tajba u neutrali għal-pajiza u għanna ġirdu għall-ugwaljanza. Nikwata lila fil-dispjaċir taħħa ma rridux l lura għazminijiet ta' biza u konna tant konna tant gburin ta' gbrin ta' Ronin, dawk li għatlu għadhom ma' mettewx. Dawk li kommettew til għandhom jew dawk li jafu dwar til għandhom idmir li jagħtu informazzjoni. L-Ewropa poġġat il-proċess tal-paċi u għadmir tagħna nkomplu nagħmlu dan. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Ivan. Buonasera, donna Presidente în România este o lege care Grazie. In Romania aħna għanna liġi li l-allima u rritu kollom uh, uh, paga ħjarx, palista paga taħom jabba xafna missa għaddit il-liġi mill-parlament missa uh, għadam ma twettiċ bi pratika u l-allima jitħalsu minħabba wara li morru jitallaw l-kawza l-orti imma l-gvern ma jriċ illi wetta l-liġi ġdida Uma jridu jistabilixxu limitu per meta leġiżlazzjoni fuq il-paga tal-allima. Din hija teddida demokrazija, hija perikoluża għall istituzzjonijiet tar-Rumanija, hija teddida għal xogħol tagħhom, għal ħidma tagħhom. U riskju rigward il-lan taħna strateġija 2020. Aħna l-koll neħtieġu strateġija, aħna rridu l-edukazzjoni, aħna rridu l-ħiliet biex nizviluppaw l-ekonomija tagħna li tkun imsejsa fuq l-arfin u riċerka. Aħna għandna żaza illi għandhom l-edukazzjoni tajba u eh, għandna bżonn li din tibqa' titħares. Grazzi issa is-sur Tanazesku. Grazzi President, kollegi. Meta nqisu gvern inkompetenti, illi għanna il-situazzjoni ta' saħħa mara tal ma' partikolari situazzjonijiet ta' dan ċertu ma' tuassu għal-limita taħħom u il-sistema fito sanitarja, speċjalment il-pazjenti li jridu jibbenefikaw minn din is-sistema qed jiġu trattati b'mod li ħafna iktar baxx minn li jisħoqlu dinjità tal-bniedem hemm sistemi fejn isambidlu s-sitwazzjoni ma' gvern hemm palissa mhux qed jagħti każ u s'issa milux ħalqu u sħubija mill-organizzazzjonijiet laqdiet tal-unions għall-mediċina ġenerika u anki l-Kamra tad-Deputati biex kun hemm riżultati aħjar dak li huma negozjati mal-Ministeru tas-Saħħa u tal- l-għadiet assikurazzjoni għas-saħħa. U Eh, eh, aħna nishtaqna nissu fuq dan għaliex jekk dawn l-inizjattiva se jifallu mela dan ħajuri kemm hemm abbuż ta' poter illi qed jitħallew eh, li jgħaddu għalixxa fil-Rumanija u l-istristat mhux qed jiġi spettat. Grazzi l-Onorevoli Masi bissa. De las inquietudes de don Felipe de Borbón que lleva el histórico. Itħassib ta' Don Felipe de Borbon li għandu titlu tal il-prinċep ta' Asturias, se nitkellem dwaru fil-fatt, huwa sejjaħ il-gvern talab il-gvernit Spanjoli u Ingliżi biex isolvu kwistjoni ta' ġibilta. U importanti li niftakru li din hija xi ħaġa riflessa fil-Parlament Ewropew. Spanja, ir-Renju Unit, huma eżempji eh, ċari fl-Unjoni Ewropea l-ura. fis-seklu 21 eh, mhijiex tolerabbli jkun hemm okkupazzjoni ta' dan il-pajjiż, m'għandux ikun hemm okkupazzjoni minn pajjiż għal ieħor. M'għandux ikun hemm okkupazzjoni ta' naħa ta' fuq ta' Ċipru u dan ovvjament huwa ntħil fil-territorju ta' Ċipru. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Fajon mhux hawn l-Onorevoli Neveda Lovasa. Europska unija se chce stát najkonkurenceschopnějšou ekonomikou na světě. Grazie, President. L-Unjoni Ewropea issessir l-ekonomija l-aktar kompetittiva fil-ġejjeni u għallura rridu ninvestu fiż-żazax tagħna u fl-edukazzjoni tagħhom u anki fil-taħriġ l L-Unjoni Ewropea ġiet tissaqsi lilha nnifisha għalfejn mhix qed tiffinanzja aktar is-sistema edukattiva. Meta aħna niddiskutu u rridu niddeċidu dwar il-budgets, eh, rridu naraw kemm se ninvestu fil-ġejjieni. Ma nistgħux imbagħad naċċettaw illi xi wħud mill-Stati membri ma jresqux finanzjament li jkun meħtieġ. Jekk irdu investu fil-ġejjieni, fil-fatt irridu wkoll nawru impenn. Parola all'onorevole Tremosa. Moltes gracias, signora Presidente. Dear colleagues, I want to denounce today an aggression to one Grazzi, rrid niddenunċja aggressjoni għal wieħed mill-pilastri tal-Unjoni tal Ewropea su internu ċirkolazzjoni ta' prodotti u nies. Reċentament il-Federazzjoni Katalana u xi gazzetti Katalani ġew formati li xi trakkijiet ġejn mill-Katalunja ġew attakkati mill-bdiewa Franċiżi. Il-prodotti ġew meqruda mill-ċittadin Franċiżi. Dawn l-aggressjonijiet ġew ripetuti żewġ drabi oħra mill-bidu ta' din is-sena l-aħħar darba ġrat ftit ġimgħat ilu meta ġew waqfa xi trakkijiet ġejn minn Katalonja ġie attakkat il-xufier u mbagħad ħlew dawn il-200,000 kilo ta' laħan frisk dan li bdewa Franċiżi jattakkaw prodotti ġejjin minn barra Franza kellu effett fuq l-industrija tal-laħam u b'riżultat il-beħ il naqas b'50%. Jien ressaqt mistoqsija parlamentari bil-miktub bil lill-Kummissjoni biex nittama li l-Unjoni Ewropea twaqaf din l-aggressjoni mhux aċċettabbli. Grazzi. Grazzi ma sibx li s-sur Vadin jiet fil-kelma għallek issa s-sur Sogor. Tkellimna dwar il-valuri naraw fl-Europa u rridni niddefendu diversità. Ta' mhux dejjem kien il-każ fil-kontinentana. Kulturi l-ġew medda bl-estinzjoni. Nista nies il-ċango Unger li jgħixu fir u huma grupp f'minoranza. U kien hemm rakkomandazzjoni fil fis-sena mis-sena 2000 u wieħed u din tista' tkun utli għal minorità ta' ċango. Xi azzjoni ttieħdet mill-Gvern Rumen iżda l-Kunsill tal-Ewropa m'għandux mezzi biex jisforza l-partijiet biex jieħdu azzjoni u dan huwa neċessarju biex jagħti garanzija għal fisem l-Ewropa. Għalhekk dan grupp minoranza ma jistax jiġi protett. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta l-prinċipju ta' diversità kulturali u dan jinsaf fil-paragrafu tlieta ta' trattat. Għalhekk għandu jsir minn kollox biex jiġu prodetti dawn in-nies ta' ċango. Grazzi. Grazzi daħal intervent is-sur Estaras. Grazzi President. Issa, fil-fjannar, Komissjoni Ewropeja approvaw istrateġija biex jġidu kontra il-fat li l-personi jitilqu minn iskola minn kmini wis eh, u dinja parti minn li nġidu ehm, kontra minn jabbanduna l-istudji tijaw ehm, u li nipruvaw nizlu l-numru ta' taħt l-10%. Stranament mawx riferiment biex strategija għal gruppi li għandhom disabilità u għalek din il-minuta qasira xaqt nagħmel appell sabiex meta ikun hemm fi Brussell f'Mejju eh, eh, laqa tal-Ministri tal-Konsil tal-Edukazzjoni li dawn jitkellmu dwar din dan is-suġġett. U jiena nixtieq nitlob illi Indaħlu din it-tema din is-suġġett ta' disabilità għaliex hija essenzjali għal kull min għandu Um, fl-Ewropa li konem eh, edukazzjoni eh, kontinwu kollom aċċess għal suq tax-xogħol. Il-ġisma u diġà tkellmu dwar din, speċjalment dwar id-drittijiet tal-persuni b'disabilta fl-artiklu 24 u eh, jitkellem dwar fatt li dawn il-persuni qatt ma jistgħu jiġu jitħallew barra minħabba s-sistemi tagħna. Grazzi. Grazzi issa. Mela, l-agenda tal-lum dur lej il-rapport ta' Senjura Jäger wol ta' nisa fl-agrikoltura u iż-żoni rurali. Nadu minnu fih għal-rapport tal erba' minuti.